rridu nofru mhux biss lis Slovakkja iżda lill-Ewropa kollha viżjoni ġusta, sigura u soċjetà li hija mmexxija tajjeb. Postijiet fejn in-nies iridu jgħixu jaħdmu u jrabbu lil uliedhom. Naħseb li naqblu fuq din il-viżjoni iżda llum wasal il-waqt li ngħaddu mill-klima l-fatti sabiex il-sistema ġudizzjarja, l-edukazzjoni, s saħħa is-servizzi soċjali jaħdmu kif suppost u biex dawk l-aktar dajfa fis-soċjetà, it-tfal, l-adulti u dawk eh, b'diżabilità jistgħu jgħixu ħajja dinjituża. Grazzi. Grazzi. Fisem issa l-alde l-onorevoli Indvelt. Grazzi President, Sur Pellegrini, tnuħu gosna rak hawnhekk magħna aħna ltqajna eh, xi darbtejn fis-sena li għaddiet wara l-avvenimenti drammatiċi f'pajjiżek il-qtil ta' Jan Kuxak u Martina Kuznjova. Issa fuq dan nitkellem aktar il qoddim jiena nixtieq ngħid li jien kont qed inżur pajjiżek bħala President tal-grupp ta' ħidma ta' monitoraġġ ta' stat ta' dritt u ġejt f'pajjiżek biex nagħmel ċertu mistoqsijiet. Ħassejt però li aħna għandna ċertu rabta bħala Ewropej. Jiena għandha qalbi ħafna l-Slovakkja u l-Slovakki issa. Xi ħaġa li qed tinti li naqbel magħha ħafna li memx l-Ewropa ċentrali tal-vant tal-ponent, hemm biss Ewropa waħda u wasal il-waqt li kulħadd jibda jħossa din il-ħaġa speċjalment fil-ponent tal-Ewropa fejn kapaċi nkunu omja. Nilqa id diskors tiegħek. Naħseb li huwa diskors li juri ċertu tmexxija u anke huwa favur l-Ewropa u diskors ambizzjuż ukoll. U aħna bħala għaldew kol nħossu li l-Ewropa m'għandix biss tkun kooperazzjoni teknokratika intergovernattiva għandna bżonn unjoni politika sħiħa biex inwieġbu għall isfidi politiċi kollha li għandna qudiemna għaliex hekk dan huwa l-uniku mod li bih nistgħu nkunu mexxejja ewlenin fid-dinja. L-diskors tiegħek kien eċċellenti iżda kif nafu il-dan irid isir mhux biss l-paroli iżda anke bl-azzjoni. F'ħafna pajjiżi fl-Ewropa u fil-qija tad-dinja, pajjiżek bħalissa għaddej minn qasma eh, u firda kbira. Il-forzi politiċi qed jiġbdu lejn naħa differenti. U nirreferi anke għażjara tiegħi li għamilt bħala parti mill-grupp ta' Mortarax tal-Stat ta' Dritt. Hemm bosta żviluppi pożittivi fl-Slovakkja rajna li l-istituzzjonijiet huma iktar saħħithom, speċjalment il-parteċipazzjoni ċivika li hija pjuttost saħħitha fl-Slovakkja u jiena infaħħarkom għal dan. Iżda xorta waħda tfadal ħafna tħassib u hemm ukoll qed joħroġ tħassib ġdid. Nixtieq nisolbok turi l-istess rieda biex tindrezza dan it-tħassib għaliex inti għandek is-soluzzjoni, inti għandek is-soluzzjoni fidejk għal futur tal-Unjoni Ewropea u l-għażliet li tagħmlu intom mhux biss se jiddeterminaw il-futur ta' pajjiżkom imma anke dak tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi għaliex intom kapaċi turu liema forzi ser jieħdu preċedenza fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk għandkom din l-għażla dan huwa peace fuq eh, spallejk. Intom tinsabu f'punt kruċjali, intom tridu tissieħbu u s-saħħu, tissieħbu ma u s-saħħu lil dawk li qed jagħmlu l-ostakli fl-Unjoni Ewropea għal għal ċertu kisbiet u dan jipoġġuħ qoddim l-interess ġenerali jew inkella dawk li huma korrotti u li għandhom rabtiet ma' kriminalità organizzata jew inkella trid tinżel fl-istorja bħala eh, xi ħadd kuraġġuż li mexxa l u fi żminijiet diffiċli mexxi l qoddim u għamel pajjiż eżemplari għal ħaddieħor mexxejja linja għal futur Ewropew. Inti tażel l-Ewropa antika jew l-Ewropa l-ġdida, nittama li inti tażel l-Ewropa tal-futur. U ħankun konkreta. Nissuġġerilek li inti ma tibqax f'kontatt ma' s-surfit. so inti t-rapprezenta l-Slovakkja l-ġdida u għandek tur il bqija tad-dinja li issa hemm tmexxija ġdida fl-Slovakkja, inti kapaċi turi wkoll li l-erba' pajjiżi ta' Viġigrad huma favur l-Unjoni Ewropea u mhux eh, jirreaġixxu skont l-awtokratiċi nazzjonali tagħhom. Importanti ħafna li dawk li huma ħatja għal ġurnalistu sħiba tiegħu jiġu jinstabu mhux minn wetta ir-reat innifsu imma il-moħħ wara r reat għax bekk issaħħu l-fiduċja fl-istituzzjonijiet Slovakki. Irridu naraw ukoll illi n-nomina ta' disa imħalfin tal-rati sesseħ dal-wat għaliex l-Qorti Kostituzzjonali mhix qed tobra kif suppost u ukoll biex tneħħi l-bidliet li saru fil-liġi tal-medja għaliex dan ifisser wisq restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-kelma u tal-istampa. Ix-xar id-dieħel ukoll tistgħu testendu kooperazzjoni mal Europol mhux biss tal-investigazzjoni ta' dan il-qtil, imma anke għal partijiet l-oħra ta' investigazzjoni wkoll illi daħlu taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja f'dak għandu x'jaqsam mal-korruzzjoni u frodi fi klimiħor ieħor jiena tfajtlek dan il-pis fuq spallejk. U qed nitolbok tagħmel din il-għażla u qed niddependi fuq l-arfin tiegħek biex anke fil-perjodu li jmiss nkun nistgħu naħdmu flimkien u mal-forzi ċivili tal-Slovakkja sabiex niżguraw li intom tkunu tistgħu eh, twettqu din t tmexxija eh, fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew, issa l-Onorevoli Ska Keller fissem l-ambientalisti. Grazzi tassew, Prim Ministru tal tinsab mana f'dan id-dibattitu għal-futur tal-Ewropa. Il-futur tal-Ewropa ovvjament għandu aspetti differenti u importanti ħafna. Nixtieq nifoka fuq id-demokrazija. Kif l-Unjoni Ewropea tindirizza n nuqqasijiet demokratiċi juri kif ħana sar nimxu l-qoddim u anke li mmexxu qoddim dawn il-proċeduri demokratiċi fiħda l-Unjoni Ewropea stess Iżda hawnhekk il-kwistjoni hija wkoll aħna kif ser indirizzaw l-istati membri li sejrin lura flok il-qudiem fuq l-istat ta' dritt, demokrazija u libertajiet ċivili u l-Ungerija probabbli hija l-ar eżempju, imma qed naraw problemi wkoll fi stati membri oħra għalhekk għandna ndawru eh, ras u nħarsu madwarna u ma nagħlqux ħajnejna f'dak li qed jiġri f'dak għandu x'jaqsam ma' libertà tal-istampa, libertà tas-assoċjazzjoni, libertà tal-kelma dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna. U fl-Istovakja għandna din sitwazzjoni fejn ġurnalist inqatel minħabba l-investigazzjoni li kienet wetta fil-korruzzjoni u l-frodi dinja xi ħaġa li tassew nindirizzaw u ninżguraw li qatt ma terġa' tiġri fi bnadi oħra fl-Unjoni Ewropea. Wasal il-waqt li nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet speċjalment fuq livell Ewropew għaliex għandna ħafna ċittadini anke f'Budapest, f'Varsavja, f'Bukarest illi qegħdin jitolbu l-Unjoni Ewropea biex tieħu azzjoni u tgħinhom għaliex il-gvernijiet tagħhom mhux qed jagħtu kasom. Għalhekk irridu nieħdu azzjoni u dawn huma ċittadini Ewropej bħal maħna aħna. Iżda fuq livell tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi naraw ħafna ġlied bejn il-partiti u naraw minn sen waħlu, iżda rridu nelbu dan kollu biex niżguraw l-libertajiet ċivili u drittijiet tal ċittadini tagħna jiġu protetti u għalhekk il-grupp tagħna qed jisuġġerixxi li nwaqfu Kommissjoni ta' esperti Indipendenti li tħares lejn kwistjoni ta' stat ta' dritt u demokrazija f'kull stat membru u dan isir b'mod kostanti sabiex imbagħad jitresqu rakkomandazzjonijiet qabel ma jkun tard wisq. Għax dik hija l-problema qed nieħdu azzjoni meta l-affarijiet ikunu tard Dan il-kumitat jew kommissjoni tkun tista' timponi sanzjonijiet jekk ikun hemm bżonn. Apparti minn hekk irridu nħarsu wkoll lejn il-fondi Ewropej għaliex sfortunatament ċertu gvernijiet qed jużaw dawn il-fondi sabiex jimplementaw il-proġetti personali tagħhom tagħhom li jiffavorixxu ċertu persuni. U biex ikun hemm rapporti pożittivi, iżda l-fondi Ewropej jagħmlu ħafna affarijiet pożittivi wkoll. Inti semmejt il-fondi li huma importanti għaċ-ċittadini tagħna, inizjattivi ta' ċittadini. Iva, il-fondi Ewropej huma importanti ħafna mal-Ewropa kollha. Għalhekk rridu nsibu soluzzjoni għaqlija biex nindirizzaw din il-kwistjoni mingħajr ma neliminaw l-appoġġ li qed nagħtu ċittadini Ewropej meta qed nippruvaw nitolbu azzjoni tittieħed mill-gvern u għalhekk aħna qed nissuġġerixxu illi l-Kummissjoni tieħu f'idea il-distribuzzjoni ta' dan kollu sabiex il-fondi tassew jaslu għand iċ-ċittadini u jkun ta' benefiċċju għal ċittadini mingħajr ma jiġu użati skont id-diskrezzjoni tal-gvern. Forsi iktar faċli li wieħed jaqta' l-fondi, ma aħjar naraw kif nistgħu niżguraw li jkun hemm rabta bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċ-ċittadini mingħajr ma nippermettu li l-gvernijiet jagħmlu li jridu. Għalhekk, Sur Prim Ministru, inti għamilt eh, diskors tajjeb ħafna fuq bosta aspetti differenti, iżda sħaqtu ukoll l-importanza tal-għaqda u li nifmu l-xulxin. Dinja xi ħaġa importanti ħafna u aħna ovvjament nindependu fuqek u biex tippromovi dawn l-idejat fil-Kunsill li qed ikunu diffiċli qed iwaqfu bosta inizjattivi qed jiġu minn din il-Kamra u niddependu fuqek ukoll sabiex jiġu implementati dawn l-elementi kollha u tiġi implementata eh, jiġi implementat dan kollu fl-Slovakkja bħal ħelsin tal-istampa indirizzaw il-frodi u l-korruzzjoni mhix xi ħaġa faċli Iżda xi ħaġa li trid issir u fl-Slovakkja naħseb li kellna eżempju ta' kemm huwa importanti ħafna li dan isir. Dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna sabiex ikollna stat li jaħdem kif suppost li jista' jattwa dawn ir-riformi kollha li inti qed tappella għalihom u biex titkompla l-investigazzjoni tal til tal-ġurnalist u s sihbatija tiegħu li importanti ħafna sabiex naraw min kien il-moħħ wara dan ir-reat. U s-saħħa tal-Ewropol se tkun kruċjali f'dan kollu. Grazzi. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea. Fistem il-gwe nat il-mikrofonu wissal lill onorevoli Koneċna. President, Prim Ministru, jiena kontenta ħafna li l-lum naxxilna nisimaw il-vuċi tal-Europa ċentrali u pajis mill-Visegrad mil għaliex għandna opinjoni żbaljata f'dan il-Parlament ta' dawn il-pajjiżi, il diskors tal-Prim Ministru urina illi il-tentattiv li nipprovaw eh, nitfaw dubji fuq dan il pajjiżi mhux ibbażat fuq il-verità u dan il-pajjiż ukoll għandhom xi ħaġa xjofru lill-Unjoni Ewropea u jixtiequ jippreżentaw il-viżjoni tagħhom għall futur tal-Ewropa. Kif jaf il-Prim Ministru, il-Parlament Ewropew wara l-qtil ta' Jan Kuċjak u s-sieħba tiegħu, aħna bkejna flimkien ma' l Slovakki u ħagġeġna biex dan il-każ jiġi solvut mara kemm jista' jkun u biex issir ġustizzja u għaċar li dan il-każ kellu influwenza fuq il-funzjonament tal-Istat Slovak u anke fuq il-pożizzjoni tiegħu mal-bqija tal-pajjiżi. Minkejja kollu huwa importanti ħafna li nżommu f'moħħna li hawnhekk għandna stat sovran li qed jindirizza s-sitwazzjoni u qed jieħu passi sabiex jiżgura li l-iżvilupp tal islovakkja jirrispetta l valuri demokratiċi li fuqhom l-Slovakkja hija bbażata. Il-Gvern Slovak attwali prepara anke eh, ħa passi għal studenti fil-skajjel primarja ħejja budget bilanċjata l-ewwel darba fil-pajjiż li jnaqqas il- il-pagi tal-gvern. U l-ekonomija Slovakkja jem mixa l qoddim tajjeb ħafna se jkollna rekord ukoll tal-paga minima li turi li l-Slovakkja ma waqfitx tikber u qed tipprova ttejjeb tkompli ttejjeb il-kwalità ta' ħajja fit-territorju tagħha dan ukoll huwa punt li jridu nikkonsidraw jekk tassew irridu naraw l-Slovakkja fit-totalità tagħha. Sur Prim Ministru sena ilu jiena ngħidejt appell hawnhekk lill-kollegi tal-Parlament Ewropew biex jiġi rispettati jiġi rispettat il-kontroll demokratiku u l-fatt li stat ma jistgħux jinqasmu biex inħallu fidejn l-awtoritajiet Slovakki li jieħdu azzjoni situazzjoni daqstant komplessa jiena tlabt il-dibattitu dwar tilta ta' Jankuċak b'rispett lejn is-Slovakkja u brispett lejn l-istituzzjonijiet indipendenti u demokratiċi. Semmejt ukoll li l-Slovakkja jixirqira li jintwada qatit jekk ikollha bżonn u jekk titlob dan. Id-diskors tiegħek ikkonferma li jiena stajt il-messaġġ ġust li Slovakkja kienet għadha u ser tibqa' taraf x'inhuma l-dmirijiet tagħha u tkompli tagħmel dan b'dinjità. Issa ninsabu f'sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea għandha bżonn li ta' daqqatit, inti ma qatx lura u ġej tippreżentana l-viżjoni tiegħek sabiex tgħin l-Ewropa fi żmien daqstan diffiċli. Dibattitu dwar futur tal-Ewropa għandu jkompli miex il quddiem u għandna narfu li għandu jkollna dan id-dibattitu dwar dan speċjalment eh, f'ġurnata fejn se jkun hemm il-vot tal-Brexit fir-Renju Unit illum. Il-Kummissjoni Ewropea hija saħħitha iżżejjed u mbeda mill-ċittadini. It-tieni il-Parlament Ewropew m'għandux l-inizjattiva leġislattiva u t-tielet l-Unjoni Ewropea mhix demokratika biżżejjed u mhix soċjali biżżejjed. Apparti minn hekk għandna riski marbutin ma' tibdil klimatiku. Feqet naraw tibdil fit-temp tagħna stess bidla fl-istaġuni fejn art li kienet tinħadem issa spiċċat kważi deżert għan m'għandx biżejjed ilma speċi qed jintilfu il-silġ qed jinħal dan kollu qed jaffettwa l-klima. L-Unjoni Ewropea għalhekk għandha l-attenzjoni ċittadini Ewropej. Issa wasalna fit-tmiem il-mandat ta' ħames snin. L-Unjoni Ewropea jew aħjar il-Kummissjoni għal sitt xhur eh, ma tkellmet xejn ħlief fuq il-migrazzjoni imbagħad għal sentejn oħra tkellmet dwar il-Brexit u issa qed nitkellmu fuq eh, nikkonkludu l-programm tagħna u l-elezzjonijiet waslu magħna issa bħala rigal tal-aħħar minuta. Eh, Neħħejna il-ħin tas-sajf. Iżda il-politika ma tistax issir biss b'dan il-mod, irridu narfu illi iċ-ċittadini jixir ilhom eh, mhumiex qed eh, għanna għanna tuwom prova ta' dak li qed isir, aħna wedna illi dan il-programm kien sejr neħi differenza bejn eh, l-istati membri u ċ-ċittadini. Irridu namlu riforma f'din is-sistema ta' din ir-riforma ma sarriċ biżejjed, anzi ġew introdotti limiti ġodda li ma jippermettux persuni li jiġu involuti fid-demokrazija minflok ma neliminaw il-problemi eżistenti. Prim Ministru nirringrazzjak tal-li kont ma' llum Natik l-awguri tiegħi u jiena ninsab konvinta illi dan id-dibattitu mhux biss se jitkellem dwar dak li għandha tagħmel l-Islovakja ma x'għandna nagħmlu flimkien bħala Unjoni Ewropea. Eh, Grupp Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, la parola onorevole Paxas. Buone Pirminike, buone Premiere. Grazie ħafna. Onorevoli Prim Ministru. il eh, mistoqsija nija għawnek u tassew għandna bżonn insibu tweġiba għaliha u ma tantx għandna żmien huwa għaliex. Għaliex ir-realtà fl-Unjoni hija tant differenti mill-viżjoni ta' missirijiet l-Unjoni Ewropea. Din hija mistoqsija illi l-ħin kollu qed għamana, ġifieri x'qed jiġri eżatt eżatt. Sur Prim Ministru, L-idea tal-Ewropa tan nazzjonijiet kienet il-bidu. Imma l-azzjonijiet irresponsabbli tal-politiċi erdu din l-idea. Sissa tlifna biss il-Renju Unit. Imma din hija l-aħħar twissija lil dawk illi qed jippruvaw ibiddlu l-Ewropa fl-essenza stess tagħha. Ma teżistix l-Ewropa globali, ma jistax ikun hemm Litwanja globali. Ma jistax ikun hemm Slovakkja globali rappreżentata llum mis-Sur Pellegrini. L-Slovakkja President tal-grupp ta' Visegrad attwalment u l-Slovakkja qed tipproponi viżjoni ferm iktar moderna ta' l-Ewropa minn dak minn dik il-viżjoni proposta mill mill-viżjoni kapitalista tal-lum. Din il-viżjoni kapitalista qed tipprova titkellem biss fuq il-massa tal-ħaddiema. Sur President, Onorevoli Prim Ministru, jiena se nibqa' ċittadin tal-Litwanja u qatt min se nkun ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Ħadd ma jkun jixtieq jagħti ċ-ċittadinanza ta' pajjiżu. L-Unjoni Ewropea tilfet l-identità tagħha. Qegħdin nitkellmu fuq Unjoni tas-sew Marida illi qed tipprova titkellem fuq l-integrazzjoni imma mhux hekk se nimxu l qudiem Għandna bżonn kirurgu illi ineħħi dak illi jibqa' minn l-ekim sejja multralizmu kulturali kopert minn kliem bħal is-suq, etc. Għandna bżonn nifqu milli neddu u nikdbu għandna bżonn nibdew dijalogu u mhux oppożizzjoni. Oppożizzjoni li tkun parti li qiegħda l-bażi tal-Unjoni Ewropea attwalment. Mela issa għall grupp INF e is-Sur De Graaf. Grazzi ħafna eh, President, nixtieq nirringrazzjak, merħba eh, lill prim Ministru Slovak u bla dubju ta' xejn jiena ma nistax naqbel mal-viżjoni tiegħek tal-Ewropa kif qal minħal kelma qabbli il-kulur politiku tiegħek mhuwiex tiegħi, imma fl-istess waqt jiena napprezza l ġlieda kontra l korruzzjoni li l prim Ministru qed jagħmel f'pajjiżu. Nista napprovaħ, nappoġġaħ, bisħiħ dan huwa pass importanti ħafna l-futur tas-Slovakkja l islovakkja membru ta' Visegrad u l-President għandha presidenza attwalment u hemm bżonn li ngħid il-politika tal-pajjiżi tal-grupp Visegrad fuq l-immigrazzjoni tista' tiġi appoġġjata minni. Il-grupp ta' Visegrad li huwa mera quddiem l-Unjoni Ewropea, Unjoni Ewropea li fallit b'mod eh, serju ħafna meta ġiet biex tilqa l mowġa tal-immigrazzjoni. U soluzzjonijiet li sabet mhumiex tajbin. Pereżempju legalizzazzjoni massiċċa tal-migranti u mson li ngħidu l-Unjoni Ewropea eh, ovvjament ċerba l-valuri tagħha imma mbagħad eh, tilqa l-migranti illi eh, ma jħadnux l-istess valuri u għalhekk għandna bżonn nappoġġjaw il-pajjiżi tal-grupp Visegrad li tassew jappoġġjaw il-valuri tagħna, il-libertajiet eh, fondamentali tagħna u għalhekk jiena nappoġġja il-Prim Ministru eh, Pellegrini u l-Slovakkja u meta niġu għal patt ta' migrazzjoni tal-ġnus Magħquda. L-Slovakkja tirrifjuta l-ideoloġija totalitarja. Fl-1989 setat tinħeles minn taħt il-ħankma komunista u Slovakki jafu x'tfisser tgħix bil-biża li wieħed ikollu iżom eh, eh, l-skiet ma jgħidx dak illi qed iħoss u għalhekk is-sistemi totalitarji ma jistgħux ikollhom l ispazju tagħhom fl-Ewropa issa l-istati tal-Unjoni eh, Ewropea ċentrali għalhekk huma kontra l-Islamizzazzjoni tal-Ewropa u għalhekk għandna bżonn ta' pass deċisiv fil-politika tagħna għax din hija maħkuma minn ideoloġija totalitarja li ma tistax tkun rikonċiljata mal-libertajiet u valuri tagħna tal-Unjoni Ewropea. U nixtieq insit ngħid nitkellmu ħafna fuq l-aħbarijiet folots il-fake news Prim Ministru Pellegrini u oħrajn tkellmu fuq il-fake news, il-libertà tal-kelma illi qiegħda fil-qalba tad demokrazija tagħna. Huwa ġust ngħidu illi il fake news hemm bżonn nilqgħu għalihom imma fl-istess waqt bżonn naraw min se jiddeċiedi x'inhu fake news u x'mhuwiex u ma nistawx ovvjament nitfaw il-ħama fuq dawn in-nies. Prim Ministru Pellegrini għalhekk qed ngħid illi ma rridux nappoġġjaw din l-ideoloġija tant perikoluża għall futur tal-Unjoni Ewropea. Slovakkja hemm ġlieda siħa kontra l-korruzzjoni u għalhekk għandna bżonn nkunu kontra l każijiet Eh, ta' korruzzjoni anki s-Sinjura Selmajer u l-Ukrajina u l-Afrika u għalhekk jiena nħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu eżempju minnek mod emblematiku qed tatratta l-immigranti ma jistgħux jintegraw ruħhom fis-soċjetà tagħna. U għalhekk nagħmlu mezz biex nirrifjutaw il-patt tal-migrazzjoni tal-ġnus Magħquda biex hekk l-identità tal-istati membri tkun prijorità biex hekk niggarantixxu s-sigurtà interna din il-Kummissjoni Ewropea illi ma tistax eh, tagħmel xejn għandha bżonn tirriżenja. Panie Przewodniczący. Sur President, kollegi, Nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja lill prim Ministru għad-diskors tiegħu u nirringrazzja għad-dikjarazzjoni tiegħu u l-intenzjoni tiegħu li jsib min hu responsabbli għall-qtil tal-ġurnalista Slovak u s-sieħba tiegħu. Hemm tliet kwistjonijiet li xtieq insemmi l-ewwel nett int fid-diskors tiegħek semmejt li rridu Eh, neliminaw id-diviżjoni bejn il-punent u l-lvant tal-Ewropa. Ħafna mill-problemi li qed tiġġieled l-Ewropa bħalissa joħorġu minn dawn id-diviżjonijiet antiki il-kooperazzjoni reġjonali kooperazzjoni iktar mifruxa inti semmejt lis sur ħoġġak pereżempju għandek raġun. Imbagħad il-ġlieda kontra l-protezzjoniżmu il-pajjiżi sinjuri għandhom it-tendenza li u swieq tagħhom u dan jiġi għaspiża tal-kompetizzjoni u ta' iktar żvilupp għall-Ewropa kollha. Dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna u nisperaw li jiġu implementati hekk kif semmejt. il-Prim Ministru Pellegrini r-risposta tiegħu. Grazzi ħafna. Kollegi, nixtieq nikkummenta fuq is-suġġetti li semmejtu fl-interventi tagħkom matul dan id-dibattitu. L-ewwel nett nirringrazzjakom mill-qalb għall-appoġġ tagħkom għall-appoġġ li qed tagħtu lill-Slovakkja u għall-apprezzament fuq il-punti fejn l-Slovakkja għamlet ħafna progress grazzi għal sforzi kbar. Nixtieq nassigurakom ukoll li l-Gvern Slovak taħt it-tmexxija tiegħi bl-ebda mod mhux ser jibdel il-pożizzjoni pro-Ewropea pro NATO anki jekk fil-koalizzjoni tal-gvern hemm opinjonijiet li jvarjaw però niggarantilkom illi l-gvern kollu kemm huwa responsabbli għall-politika tal-pajjiż tagħna u se jkompli jaġixxi skont dak li qed jgħid jien l-islovakkja hija parti mill-unjoni ewropea għall-islovakkja m'hemmx alternattiva għall-unjoni ewropea Aħna konxi mill fatt illi fil-qasam tad difiża u s-sigurtà li Slovakkja waħedha ma tkunx tista' tiddefendi lilha nnifisha għalhekk aħna nibqgħu impenjati fi ħdan NATO wkoll. Grazzi għal riżultati eċċellenti fl-ekonomija bħalma semma wkoll MEP mir-Repubblika Ċeka Aħna tejjibna wkoll il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadin investejna ħafna fil-qasam soċjali, però aħna nsibu biżżejjed riżorsi mhux bħal pajjiżi oħra tan-NATO sabiex inkopru tnejn fil-mija tal-GDP għall finanzjament tad-difiża u s-sigurtà. Din mhijiex xi prassi komuni lanqas għal pajjiżi kbar fin-NATO. Anke meta niġu għall kwalità u l-preparazzjoni tal-faċilitajiet militari, nassigurakom li f'dal qasam xejn mhu ser jinbidel. MEP Orandi saqsini fuq l-imnaħa qiegħed jiena se nkun dejjem fuq in-naħa tajba, dejjem se nkun fuq in-naħa ta' dawk illi jiddefendu l ideja ta' ħaddieħor bħalma qatt fid-diskors tiegħi. Ħafna minnkom tkellmu dwar l-avveniment ta' dieqa tal-qtil tal-ġurnalist Slovak. Infakkarkom illi qabel dan l-avveniment l-Slovakkja u ikkorreġuni jekk sejjer żball aħna konna ż-żbatax-il pajjiż fil-lista fil-klassifika tal-libertà tal-istampa. is jiġifieri jekk għandna 28 stat membru, tistgħu taħdmu s-somma taraw kif demokrazija aktar żviluppati ma kinux eh, jipproteġu d-drittijiet tal-istampa bħal ma kienet tagħmel is-Slovakkja. Dan huwa kumment qasir. Aħna imnikta għal dan il-qtil u nassigurakom li ser nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nipprevenu milli avvenimenti bħal dan jerġgħu jsiru. Irridu soluzzjoni nipprevenu dawn l-avvenimenti mhux biss fil-pajjiż dan iżda wkoll madwar l-Ewropa u madwar id-dinja. Jien ma naħsibx illi nikkommentaw fuq ir-riżenja tal-Prim Ministru jew il-Ministri bħalma għamiltu intom meta għattu illi l prim Ministru għandu jirriżenja u daqshekk naħseb illi dan huwa sinjal qawwi mingħand il-Prim Ministru li ħad dan il-pass deċisiv nassigurakom li qed nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex insibu l-imħuħ wara dan il-qtil inersquhom quddiem il-ġustizzja. Nassigurakom li xi wħud minnhom diġà qegħdin fil-ħabs qed jistennew eh, il-proċess. Bħalma qed ser nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nipprevenu dan l-avveniment mill-jerġa' jiġri hemm abbuż fil-mekkaniżmi ta' sussidju hawnhekk ukoll is-Slovakkja ħadet passi u xi ħaġa bħal din illi forsi ġrat fl 2015 l-2016 ma tistax terġa' tiġri llum il-ġurnata għaliex ħadna miżuri sabiex inwaqfu dan milli jiġri Diskutejna dawn il-kwistjonijiet ma'kom għal-Parlament Ewropew mal-Kumitati rispettivi jiena grat għal fat li nistgħu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet aħna rnexxielna nidentifikaw eżattament f'liema ma rridu ntejbu s-sitwazzjoni. Is-Slovakkja hija pajjiż demokratiku. Is-sistema parlamentari tagħna hija bbażata fuq regoli stretti ħafna il-koalizjoni ta' gvern ta' gvern eh, qed iżomma regoli stretti u anka s-sussidji fl-agrikoltura għalkemm kien hemm żbalji xorta qed jaħdmu sew l-Slovakkja eh, flimkien mal-Estonja kienu żewġ pajjiżi li kellhom l-inqas żbalji fis-sussidji fl-agrikoltura. Ovvjament, kwalunkwe żball li joħroġ huma żballi li wieħed jarahom sew, imma dan ma jfissirx li s-sistema kollha kemm hi mhix qed taħdem sew għalhekk nixtieq insaqsikom meta titkellmu dwar is-Slovakkja. Nixtieq nitlobkom sabiex ma tiġġeneralizzawx u ma tagħmlux eh, ġudizzju ibbażat biss fuq problemi żgħar. Jiena kieku ma nagħmilx ħaġa bħal din, Jiena lest li niġġudika l-pajis, jien minnix lest li niġġudika l-pajiskom għabbażi ta' xi problemi żgħar, xi affarijiet li forsi ma ħadmux, din ma tkunx ħaġa ġusta. U għalhekk hemm bżonn nirrispettaw lil xulxin xin u nixtieq nirringrazzjakom talli għettu dan Irridu nieqfu dan il-distak bejn il-ponent u il-vant, bejn żgħir u kbir bħala stati membri, jew bejn tramuntana u n-nofsinhar, jew dawk il-pajjiżi sidjuri u dawk foqra. Jiena kuntent ħafna li l-ewwel MP fl interventi jew semma l-elezzjonijiet u qal li hemm bżonn naslu f'punt fejn it-talbiet ta' kemm il-kbar u żgħar jistgħu jinstemaw u jiena nista' ninaqat magħkom f'dawn. U għad biss f'dak il-moment li l-Unjoni Ewropea taħdem sew meta nisimgħu il-kbar u żgħar. Din hija eh, l-għana li teżisti, id-diversità fl-Unjoni Ewropea. U l-aħħar kumment minn naħa tiegħi? Intom il kollettu li hemm bżonn ngħaddu mill-kliem għal fatti u jina naqbel ma'kom. Sakemm ċittadini tal-Unjoni Ewropea, ċittadini Ewropej, iħossu li aħna qegħdin nitkellmu biss, jiġri sakemm ma jħossux li aħna dak li najdu rridu fissruħ fil-verita u li ma namlux sempliciment avvenimenti artifiċjali ma verament nipruvaw nindirizzaw dak li joħloq ilhom problemi fil-ħajja ta' kuljum tagħhom, qabel ma jibdew iħossu li aħna qegħdin fuq in-naħa tagħhom mhumiex ħajuru appoġġ l-Unjoni Ewropea u l-proġett Ewropew. U biex nagħlaq nixtieq ngħid li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea irridu jkunu jistgħu iserħu fuq l-Unjoni Ewropea. ċittadini Ewropej irridu jkunu jistgħu iserħu propju fuq l-Unjoni Ewropea ħanerġan tenni biex nassiguraw li s-sigurtà, l-prosperità, il-valuri demokratiċi dawn huma fundamentali ċittadini Ewropej irridu jkunu jistgħu jserħu fuq l-Unjoni Ewropea u biss u aħna ħanamlu dak kollu nistgħu sabiex kulħadd ikun jista' jserraħ fuq l-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini Ewropej l-ewwel qabel kollox irridu jkunu jistgħu jserħu fuq l-Unjoni Ewropea, irridu jkunu konvinti mill-fatt li l-proġett Ewropew huwa tajjeb. U huwa biss la darba li nkunu ksibna dan U biss meta ċittadini tal-Unjoni Ewropea verament ħossu li jistgħu jserħu fuq l-istrutturi u l-istituzzjonijiet Ewropej, inkunu nistgħu naraw il-kwistjoni ta' jekk id-dinja kollha tistax isserraħ fuq l-Unjoni Ewropea. Irridu nifukaw fuqna l-ewwel fuq iċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna Prim Ministru. Mela issa ħnibdew il-proċedura ta' catch the eye. Irridu ninspiċċaw fil-kwarta. L-ewwel kellim wasu Ranġel. Grazzi ħafna, Sur President. U grazzi Prim Ministru għad diskors li tajtna. L-ewwel net, nixtieq ngħid li aħna verament imħasbin dwar il-kwistjonijiet tal-istat ta' dritt il-korruzzjoni fi Slovakkja. U dak li jiena nixtieq nara u ma xi kemm fuq il-til ta' sur kulċek u l-msiħba tiegħu u l-investigazzjoni li qed issir. U kif ħadd irreaġixxi Slovakkja għal żviluppi bħalma kien hemm f'Malta u fir-Rumanija. Il-pajjiż għandu jekk mhux permezz tiegħek bħala Prim Ministru ma għal bħala partit għandu jikkondanna dawn l-azzjonijiet Intu għamiltu progress fuq il-prosperità, fil-fatt semmejtu dan kien hemm ħafna progress fuq l-integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Imma dan mhux ħajkun pajjiż valuri reali tal-Unjoni Ewropea jekk ikun hemm suspetti li l-istat ta' dritt mhux qed jaħdem kif suppost fis Slovakkja u b'mod partikolari mhux qed jaħdem bħala riżultat tal-azzjonijiet tal-Partit Soċjalista u eh, partiti soċjalisti li jisom fuq livellu ta' Unjoni Ewropea ma jistawx jikkundannaw dan it-tip ta' azzjonijiet. Signora Vinter. Winter. Grazzi Sur President, grazzi Sur Prim Ministru. Huwa ta' inkoraġġiment li il-Gvern ta' Slovakkja irid jaħdem għall-laqda tal-Unjoni Ewropea nixtieq nirringrazzjak għal klim tiegħek sur Prime Prim Ministru. Inti qed li kellek teleb il-firda fl-Unjoni Ewropea. Din mhix firda biss ta' bejn il-punent u l-vant. U ngħid dan bħala MEP Ġermanis mill ġermanja ċentrali li qabel kienet parti wkoll mill ġermanja tal-Vant. U aħna qed naraw kif it-taħarbit hemm jibqa'. Fl-Unjoni Ewropea rridu naħdmu fuq dan, imma rridu nirrikonoxxu wkoll it-tentattivi kbar sabiex nibnu demokrazija wara li jkun hemm is-soċjaliżmu u dawn il-proċessi demokratiċi ma nistgħux nelbuhom biss bil-politika ta' kożjoni ma rridu nirkonoxxu wkoll mm, irridu rikonoxximent minn stati membri oħra u mill-Unjoni Ewropea u anka il-grupp Visegard jekk jirnexilkom eh, ikolkom approċ pro-Ewropew tistaw tibnu l-pontijiet inti tled darbiet semmejt l-approċ ta' bejn Ġermanja u Franza imma fil-grupp Visegard jina inħedġek sabiex tkompli taħdem sabiex ikunem azzjoni favur l-Unjoni Ewropea. Nixtieq nitolbok tagħmel dak kollu li tista' għaċ-ċittadini kollha fl-istati ta' Visegard li huma favur l-Unjoni Ewropea u li huma kontra dak li qed jiġri Eh, dak li jiġri. Sur Engel. Inti deskrivejt il-vizjoni tiegħek ta' Unjoni Ewropea attrajenti. Nixtieq ngħidlek li jekk il-Prim Ministru May illum tgħaddi il ftejim tagħha mill-Parlament tar-Renju Unit jiena naħseb li ma jkollniex Unjoni Ewropea attrajenti. Renju Unit dejjem xtaq il-kompetizzjoni wissa qegħdin nersu lejn l-armonizzazzjoni. Ir-Renju Unit dejjem xtaq ir-responsabilità sigura għad-dejn tal-pajjiżi u aħna issa mixin lejn is-soċjalizzazzjoni. U r-Renju Unit kien dejjem favur is-sussidjarjetà u issa aħna mixin lejn ċentralizzazzjoni. Għalhekk it-tama l-aħħar tama tiegħi għall Unjoni Ewropea Trajenti hija li l-Parlament tar-Renju Unit illum jirrifjuta dan il-ftehim u jiftaħ it-triq sabiex ikun hemm tieni referendum. Bir-riżultat ħari li r-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Onorevole Jesek. Onorevoli Jezek. Onorevoli Franz. Super Ministru, President, jiena nixtieq nifoka fuq is-sitwazzjoni li għandha x'taqsam mal ma' ċittadini Slovakki li għandhom sfond tar-Roma. Meta nitkellmu dwar is-servizzi tal-kura tas-saħħa, rridu nħarsu lejn dak li qed jiġri f'żoni fejn hemm numri kbar ta' nies Roma u l-aċċess li għandhom huma għall kura tas-saħħa. 43% ta' tfal tal-età tal-iskola li ġejjin minn sfond Roma batew minn abbuż. U qed ikollhom diskriminazzjoni kontrihom minħabba l-isfond tagħhom u aħna għandna eh, kwistjonijiet simili fil-Ġermanja. Kultant ikun hemm anke vjolenza fiżika. Persuna minn disa bisfond Roma ikunu batew minn violenza fiżika. U dawn id-diffikultajiet qegħdin jiżdiedu. Pala perċentwali kien hemm żieda tal-parteċipazzjoni fl-iskejjel ta' dawn it-tfal ma xorta qegħdin taħt mod konsiderevoli tal-popolazzjoni tal-minoranza. Design fil-mija ta' tfal Rom kien hemm numru qoli ta' tfal b'diżabilità. Sur Prim Ministru, x'inhuma l-miżuri li tixtieq tippreżenta biex tiġġieled kontra eh, dan il-fenomenu? X'inhuma l-impatti pożittivi li jista' jkun hemm din is-sitwazzjoni? Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ορίσατε. Ανήκετε στη σοσιαλιστική ομάδα, το κόμμα σας. Και... L'onorevoli Papadimoulos. Inti parti mill-partita ta' soċjalisti, inti fuq il-kwistjoni ta' rifugjati, inti ma semmejtix din il-problema. Inti segwi politika għalfej segwi politika li tant rib ta', ta Sur Orban, jekk mhix l-istess ta' Sur Orban. Viktor Orban anka l-partit tiegħu stess edin jiddiskutu li forsi ħalluh barra mill-PPE bħala president tal-pajzi Visegrad ħat eh, ħatejn lill-Kummissjoni u l-Parlament sabiex it-trasformazzjoni tal-migrazzjoni u l-politika ta' azil u r-ridistribuzzjoni tal-responsabiltajiet bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea issir realtà? Jew inkella flimkien ma' Orban u ħadd tkun qed timblokka din il-politika Ewropea fuq ir refugġati uniformi. Inti tkellimt fuq id-demokrazija fuq l-Ewropa. Imma wasal iż-żmien li dan kollu jiġi implementat, speċjalment l-azzjoni dwar ir-refuġati. Il-kellim li miss. Grazzi, Sur Pellegrini, għawek qed nitkellmu fuq il-ġejjini tal-Ewropa, imma il-verità hija li l-Unjoni Ewropea għandha ġejjini biss jekk titgħallem tirrispetta x-xewqat ta' ċittadini biex iżommu s sovranità tal-nazzjoni tagħhom. U dan fil-pajizi eh, kien il-vot glorjus għal Brexit. Peter Bram fejjien 60% votaw biex nitilqu sal-bira xjuħ tal-Unjoni Ewropea għamlu tabirruħom li jirrispettaw dan imma l-bira jissur Juncker eh, afza l-poplu li sakemm eh, dan il-ftejjim jiġi aċċettat jista' jkun ma jkunx hemm Brexit u il-Prim Ministru tar-Renju Unit kienet bil-qeda ħdej issa xi kelb tal-but u jiena nanna raħ bħala arroganza. Inte miskom ħallejtuna nitilqu brida tajba u minflok iddeċidejtu li tużawna bħala eżempju biex tbeżaw l-oħrajn. L-Unjoni Ewropea ovvjament jifhem li l-Sinjura May jafu sa fejn jistgħu jaslu magħha ma r-Renju Unit qatt ma ħajċedi għall-ambizzjonijiet imperjali. L-Onorevoli Kuka. Ďakujem Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nilqa minn qalbi lill prim Ministru lill-Parlament Ewropew. Jiena kuntent ħafna li ġejt għaw tajdinna fuq l-opinjonijiet tiegħek fuq l-Unjoni Ewropea u fuq il-ġejjini tal-Ewropa. Imma il-futur huwa issa, issa, aħna ninsabu għaw f'din il-kamra u aħna il-koll responsabli għal ġejjini maqsum tagħna, inti qed mod ċar kif tara il-triq ta' Slovakkja fil-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea kont ċar ħafna dwar dan, imma minkejja jew inkella minħabba dan jiena nixtieq nistaqsik Prim Ministru nitolbok sabiex meta tippreżenta l-opinjonijiet tiegħek kemm jekk hux hawnhekk fl-Unjoni Ewropea jew inkella fis-Slovakkja taħseb dwar ir-responsabbiltajiet tiegħek. Responsabiltajiet għal demokrazija Ewropea, solidarjetà Ewropea, kif ukoll ir responsabilità tiegħek għas sigurtà Ewropea sabiex inti tkun tista tappoġġa l kollegi u imsieħba politiċi tiegħek fi Slovakkja li qegħdin jagħmlu l-ħaġa tajba u niġġieldu dawk li qegħdin eh, jifirxu il-gideb u l-miżinformazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea u li qegħdin jimminaw il-fiduċja tal-soċjetà Slovakka fl-Unjoni Ewropea nixtieq li tikkummenta fuq x'qed tagħmel fuq dan u nawguralek kull suċċess. Grazzi. L-Onorevoli Stefanec, l-odwa tajba Prim-Ministru nil ak f'dan il-Parlament, Slovakkja kienet attiva ħafna u aħna konna attiva ħafna f'qalli Slovakkja. Għamilna pressjoni sabiex jinħol u ehm, eh, tim ta' investigazzjoni għal til ta' żewġ ġurnalisti li nqatlu fi Slovakkja. U aħna ħarisna lejn il-każijiet ta' frodi ta' taxxa, iġbi huwa ċar li l-Kooperazzjoni Ewropea biss tista' twaqqaf dan it-tip ta' frodi. Hemm ukoll awditjar ta' bilfors tal-fondi tal-Unjoni Ewropea inkluż il-PAK u din hija kompetenza maqsuma u hemm sitwazzjoni partikolari fi Slovakkja li l-maġġoranza tal-appoġġ imur mhux għand il-bdiewa żgħar imma lil negozji tal-agrikoltura kbar ħafna għalhekk għandna bżonn ta' tibdil kbir u aħna nixtiequ li tbidlu il-ġestjoni tal-art, il-limiti massimi ta' bil-fors, imma għawdet jarta kif jintefqu il-fondi Ewropej, għax mandux miex ħaġa tajba li Aġenzija Ewropea li tqassam il-flus, un ma tkunx taf min qed jieħu l-flus, min jagħmel xiex bil-flus. Għalhekk hemm bżonn ta' dan il-tibdin, mhux biss imbidlu il-ħajja tal-bdiewa żgħir żgħar imma wkoll biex nużaw aħjar il-fondi Ewropej. Sinjura Grappini, grazie ħafna sur President Prim Ministru, jiena nixtieq ngħidlek proset għal diskors tiegħek kif ukoll għal viżjoni tiegħek fuq l-Unjoni Ewropea. Inti it-18 il-Prim Ministru li prezentalna il-vizjoni tiegħu jiena mir-Rumanija, jiena kuntenta li Slovakkja li mhix il-bot mill-pajjiżi għandha mexej bħalek. Inti qed li għandna bżonn ta' Ewropa sigura, maquda, prosperuża. Huwa minnu anka jiena hekk naħsibha, imma ħan nistaqsik, inti tkellimt dwar il-fond ta' koeżjoni. Prim Ministru, inti taħseb li aħna għandna nikkundizzjonaw il-fondi ta' koeżjoni bil-funzjonament tal-stat ta' dritt, hemm xi dispożizzjoni f'dan is-sens fit trattat u t-tieni mistoqsija minn tiegħi. Inti taħseb li ħaġa onesta lejn ir-Rumeni u anke l-Bulgari. Aħna għandna riżoluzzjoni fil-Parlament dwar Schengen. Hemm pożizzjoni li ilha hemm mill-2018. Huwa tajjeb li ikonna l-MCV għal żewġ pajjiżi X'inija l-opinjoni tiegħek fuq dan u kif nistgħu nispjekaw propju qabel l-elezzjonijiet fil-pajjiżi tagħna li għandna problemi bħal dawn. Grazzi. Issa l-Prim Ministru Pellegrini jista' jirrispondi immedjatament. Ja, okay. Dovolte mi, aby som zareagoval na niekoľko z tých uh, Bistupeni, pretože... Mela ħallu jieġeb mill-ewel għal xiftit mill-kummenti ta'kom. Għax ma nistax iwieġeb kollox, eh, issa li suppostet nala. Mela jen nibdew bil-fondi tal-agrikoltura. Jina naqbel 100% ma dak li intijiet. Inti tkellimt dwar l-auditjar tal-fondi, kif ukoll il-prevenzjoni tal-frodi ma nixtieq nistaqsik nistaqsikom il-koll kollha kemm intom membri tal-Parlament Ewropew x'tib ta' sistema I? X'tib ta' sistema i jekk il-bażi tal eh, fil-bażi tar-regoli Ewropej tqasmu il-fondi bażi tal lettari mingħajr ma tikkunsidraw jekk dawk lettari humiex koltivati jew le. Pereżempju jekk xi ħadd ikollu xi baqra li ħallija tira darbtejn fis-sena u dwar il-pagamenti jagħmlu sens il-fondi tal-Unjoni Ewropea li tħallas għal żona mingħajr ma jkun hemm il-possibilità li jieħdu lura il-flus jew eh, jaqtaw il-fondi għal dawk li ma jagħmlu xejn bil-flus ma jikkoltivawx l-art ma jagħmlu xej b'dik l-art li mem l-ebda benefiċċju għal Slovakkja jew għall unjoni Ewropea kif jista' jkun. Ir-riżultat aħħari huwa li tkun sistema naqra surreali u ġlieda għas-sussidji. Ġlieda għal min għandu kemm ettari fuq il-karta e, tiżra xi ħaġa dartej fis-sena, e, toqgħod id-dar tara l-flus deħlin. Din hija sitwazzjoni rridu nbidlu aħna ma rridux nużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea biex nappoġġaw il dawk li mumet jagħmlu xejn bil-blart tal-Unjoni Ewropea imma forsi e, jaqtaw il-ħaxix darba fil-darbtej fis-sena. Issa, dwar il-kollega rumena, aħna dejjem appoġġajna u dejjem ħan appoġġaw il-fat li jekk hemm pajjiż li jwetta xi kundizzjonijiet bħal kundizzjonijiet ta' aċċess għal Schengen, għandu jkun importanti li dak il-pajjiż jirċivi tweġiba ċara li m'għandux ikun hemm logħba politika bħalma tiġri fil rumanija Għalhekk jekk tilħaq il-rekwiżiti tekniċi rrid ikun hemm eh, linja ċara li il-Rumanija u l-Bulgarija jkollhom aċċess għax Schengen irridu niddefendu il-frontieri esterni tagħna. U hija diffiċli, hija ħaġa diffiċli tkun situazzjoni fejn qasna biss nafu fuq xi qed nindirizza hawnhekk. L-Unjoni Ewropea trid tkun eh, ġusta wkoll lejn il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għaliex ma nistgħux noqogħdu eh, niżvijawhom għal dejjem ngħidulhom u jarranġaw di bidlu dik Hemm ħafna affarijiet li dawn il-pajjiżi jridu jagħmlu, imma kemm ħajdumu jissapportu dawn il-pajjiżi, kemm ħajdumu l ċittadini tagħhom ikunu lesti li jagħmlu dawn ir-riformi meta ma jistgħux jaraw dawn fil-tmim eh, tal-mina. U aħna ma nistgħu maħniex lesti ninkluduhom f'dan il-klabb. Eh, u dawn huma l-postijiet fejn l-Unjoni Ewropea tagħmel l-iżbalji. U mhux qed tibgħat il-messaġġi it-tajbin fejn suppost. Mela, dawn huma żewġ affarijiet li xtaqt iwieġeb, grazzi. Sur eh, President, Prim Ministru, eżis kollegi. Sabiex l-Ewropa tibqa' hemm irid ikun hemm il-koeżjoni u għalhekk dir-rabta ta' li għanna bejnietna u, u, u rispett lejn il-karattru tal-affarijiet li qed niddiskutu u tal ta gruppi komuni li għanna fl-imkien ġi bħal kultura eh, tal-Europa ċentrali huma importanti ħafna. Nixtieq nifraħ l eh, Slovakkja għal eh, konvenzjoni ta' Istanbul marbuta mal-GBTI fejn pajjiżi oħra bħal Bulgarija baqgħu lura u terz mill-pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea xorta qed iżommu pożizzjoni neutrali f'rabta ma' dan. Il-pożizzjoni li qed iżommu intom hija importanti mhux biss għall-Slovakkja iżda għall-futur tal-familji tagħkom iżda hija importanti għall-futur tal-Ewropa kif inni li naċċettaw dawk kollha li jridu jibqgħu ċivilizzazzjoni favuri ċivilizzazzjoni hija kwistjoni ta' sopravivenza tal-Ewropa, sopravivenza tal-komunikazzjoni bej il-pajjiżi tagħna għaliex l-identità tal-pajjiżi eh, jekk din tixxekkel l-Unjoni Ewropea tiqafem. Grazzi. L-Onorevoli L-Onorevoli Stetina, Grazie għafna sur President, jina xtaqt nistaqsik xtaħseb dwar il-politika ta' l-Onorevoli Orban u l-valuri eh, tal-Unjoni Ewropea daw l-affarijiet kif jorbtu fl-imkien. Inti tkellimt dwar il-bżon ta' dialogu eh, fi dan il- il-Visigard Group, iżda dawn huma forse eh, forsi affarijiet li se jwaslu għal teddit eh, fil pajis tijak u għall-Unjoni Ewropea koll kollha kemm. Grazzi. l-Onorevoli Sojdrova. Grazzi, Sur President, u nilqak eh, fostna, Sur Prim Ministru. Jina konvinta li Inti taf li se tiffaċċja l-kritika fil-Parlament Ewropew dwar l-investigazzjoni ta' l-etil ta' Kuzjak u l-sieħba tiegħu għaliex eh, dawk li qatlu instabu iżda dawk li talbu għal qtil ta' ħaman stabu u ma tresqux għall ġustizzja Allura naħseb li tridu eh, tikkonsidraw li dal-kas għadu mux malu illa għalix il-libertà eh, tal-espressjoni hija l-bazi li rridu niddiskutu u rridu nfaħru il-libertà tal-medja u koll. Eddin eh, għawnek, eddin fid zona euro u ħadd mu sejbiddel l kwistjoni fuq kif il-kritika u l-euroxettiċizmu se tkun xi ħaġa fattibli fl-Slovakja għalkemm hija preżenti wkoll fi stati membri oħra. biex nimxu l-qoddim fil-land tal-impjiegi naħseb illi eh, Slovakkja tkun eżempju eċċellenti ta' kooperazzjoni. Grazzi. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán premiér, vitajte na pôde Európskeho parlamentu. Grazie ħafna sur President u nilqaw kawnek fil-Parlament Ewropew, Prim Ministru, inti tkellimt eh, fit-tul fuq il-viżjoni tiegħek tal-Unjoni Ewropea u jiena naqsam il vizjoni eh, tiegħek miaj. Eh, se jkonna Ewropa komuni jekk se niġbdu il-ħabel fl-istess direzzjoni u inti kellek kollega eh, rumeni li ta' eżempju ċar ta' kif hemm pajjiż li se jwaqqaf il-adeżjoni għal Schengen. Iżda għandi żewġ mistoqsijiet. Kif flimkien nistgħu mm, niġġieldu għall-istess ħaġa jekk m'għandniex l-istess affarijiet fuq il-mejda. U x'pożizzjoni inti eh, kollok fil konsil tal-Ewropa eh, għaliex huma differenti għaliex li jistgħu waslu għal sara l-Unjoni Ewropea u il-pożizzjoni tal konsil fuq id-distribuzzjoni tal-aġenziji differenti fl-Unjoni Ewropea għaliex nafu kif eh, dawn eh, jitqasmu b'mod inagwetat kunu grati għall-opinjoni tijak. Grazzi, l-onorevoli tanak. Sur Pellegrini, l-lum għanna l-votazzjoni fuq il-Brexit fil-House of Commons. Jina na, ma napoġġjax il-hard Brexit deal ta' signora Mejla għaliex ma tikkonsidrax il-dettalji kwistjonijiet marbuta mal-suq. Iżda hemm ftejm li naqbel fuq u bisħieħ li għall-aspirazzjoni li r-Renju Unit tkun marbuta mal-arranġamenti ta' sigurtà interna u esterna tal-Unjoni Ewropea dan naħseb huwa l-waqt li eh, nieqfu għal fxifer li rdum jekk eh, dil-kwistjoni ma tiġix ikkonsidrata u konna strumenti bħal SIS u databases oħra ma jintużawx mal renju Unit. Eh, u l-CFSP u l-CSDP eh, l-użu tar renju Unit fil-frontieri tkun ħasrek ma jibqawx jintużaw. Kif Prim Ministru Pellegrini, inti qed tara eh, wara l-Brexit kif nistgħu nibqgħu nżommu r eh, fih dan fiħdan il-qafas ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea eh, fid-dawl ta' dak li inti semmejt fil-diskors tiegħek. Grazzi. L-Onorevoli Zdrojewski. Prim Ministru, Ziz, kollegi, f'dan f'din l-awla smajt numru ta' mexxejja ta' kapijiet tal-istati li kienet jitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa u nixtieq ngħid li f'dawn diskorsi ma rajt xejn kontroversjali, anzi bil-kontra kien hemm ħafna kumplimenti ah, fid-dal tal-Parlament Ewropew, l-istituzzjonijiet Ewropej. Iżda sfortunatament il-diversità <clears throat> illi eh, jintqalu dak li jisir fl-istati membri huwa eh, kbir wis. U dan sfortunatament għandu eh, atmosfera li se tkisser. Illum għanna dikjerazzjoni ċara illi naqsu dawn il-proporzjonijiet, illi naqsu dak kollu illi ma jidħolx fil-qafas ta' dibattitu tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Inti qed tara din il-problema qed tagħti każ eh, kif eh, qed naħdmu għal tisħieħ tal-Unjoni Ewropea u jekk din il-kwistjoni ma twassalx għal dubji fil-minnaħa tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna Sur President, eh, Prim Ministru. Inti semmejt l-1989 dak żmien kena konna qed nifaċċjaw Ewropa diviża, iżda illum l-Unjoni Ewropea eh, ma tantx hija koeżiva lanqas l-Onorevoli Juncker talbek biex eh,